tal-settur tal-frottur xejjex. Signora President, Signor Komissar, kom brevidad. Grazie ħafna, Signora President. Aziz Komissarju, aħna ma tantx nistgħu ndumu wis nitkellmu dwar dan is-suġġett minħabba li wasal li sar il-ħin iżda nixtieq nisaq fuq l-importanza ta' dan ir-rapport għandna ħafna nies li jgħixu jiexu minn dan is-settur hemm ħafna differenzi bejn l-istati membri. Iżda din mhix ġustifikazzjoni għal fejn fallit il-politika. Aħna rridu naraw li il settur tal-frott u ħaxix jibqa' jingħata priorità. Saret studju mill-Università ta' Aħen illi edha turi il-sistema jawis komplessa. Kummissarju Hogan, nasab li din il-sistema trid tkun simplifikata. Nishtimx bil-konotazzjoni għal-fatt ukoll li għanna bżon ta' fondi li jistaw jippermettu li l-organizzazzjoni tal-produtturi li jkunu iktar koerenti ma' sistema irridu niskuraw li għandhom il-managers li huma kompetenti. U koll, u naħseb li dinja ħaġa innovattiva ġdida li jiena inkludejt fir rapport tiegħi. Apparti minn hekk il mekkaniżmi li għandna dispożizzjoni tagħna mhux qed jintużaw kif suppost, hemm differenzi fil-kundizzjonijiet tas-suq. Kenna dejjem kellna problemi sabiex jintlaħaq ftehim fil-kontest ta' situazzjoni tal-embargo tal-Russja. L-Unjoni Ewropea għandha tkomplitati għajnuna lis setturi kollha li qegħdin ibatu l-konsegwenzi ta' dan l-embargo. Fir-rapport, il-Kummissjoni wkoll nixtieq nitlobba sabiex is-saħħa l-isforzi ħallitejn l-bdiewa fil-ġlida kontra il-kummerċ illegali kif ukoll żvantaġġi fil-kompetizzjoni illi għandhom bħalissa minħabba il-supermarkets il-kbar illi qiegħed jagħmel il-prodott tagħhom inqas eh, tajjeb għall klijent u għall konsumaturi aħna qed naraw li rridu nagħtu ħajja ġdida lill-agrikoltura naraw li żgħażagħ jisibu perspettiva fis-settur agrikolu. 7.5% tal-bdiewa eh, fl-Europa huma għandhom inqas minn 35 sena u aħna nixtiequ li jekk verament dan ħajkun settur illi ħajġbet għandu jiġbet iktar żgħażagħ iridu verament nofrum alternattiva. Ningrazzja għal daw kollha li jenuni naħdem fuq dan ir-rapport u jina naħseb illi għawek ħajkunu nistaw nrisqu pozizjoni tana permess tal-votazzjoni. Grazie ħafna, Sir Mero, naddu għal-proċedura ta' KHDI. Signor President, l-għonet nishtiq nejt proset l-rapporter ta' dan ir-rapport eċċellenti li preżentan naħseb li rridu nissimplifikaw kemm proċeduri nazzjonali kif ukoll Ewropej għal reġistrazzjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi ħalli bekk innaqsu l-pis amministrativ perti minn hekk irridu innaqsu il-burokrazija u nħeġġu iktar organizzazzjonijiet tal-produtturi ħalli jistgħu ħalli jkunu stabiliti u lan ta' dawn l-organizzazzjoni huwa li jiżguraw li l-bdiewa jgħalaw l-aħjar tip ta' tul possibbli għal prodott tagħhom. Qed naraw li hemm verament ftit bdiewa li huma membri ta' dawn l-organizzazzjoni ġifieri fil maġġoranza tal- dawn il-produtturi ma jistawx jibbenefikaw b'mod dirett u fl-istessina din naraw illi il-produtturi ma esposti għal dawn il-prattiċi. Il-proċedura hija wisq komplikata, din hija l-istess ħaġa fil-Kroazja wkoll ġifieri jiena nixtieq illi nitlob il-Kummissjoni ħadd permetti illi kol il-bdiewa fil-Kroazja kollhom ehm, sistema aħjar Sur Grazzi ħafna sabiex insaħħu il-produzzjoni l-katina tal-ikel din naħseb li hija xi ħaġa li verament nixtiequ nappoġġaw. L-organizzazzjoni tal-produtturi saru importanti ħafna għal politika agrikola komuni u għandhom ikunu mħeġġa fuq kull livell, speċjalment f'dawk il-pajjiżi fejn m'hemmx daqshekk organizzazzjonijiet tal-produtturi, jiena naħseb li daw il-POs vera jistgħu jgħinuna ħalli niġġieldu kontra il-prattiċi inġusti fil-katina tal-produzzjoni tal-ikel. tal produzzjoni tal ikel aħna qed naraw li minħabba il-proibizzjoni ta' Russja intlaqtu ħażin il-produtturi tal-fruttu ħaxix u jiena naħseb li l-lajnuna għandha tibqa' tingħata li dan is-settur sakemm is-sitwazzjoni terġa' ssir eh, normali. Iżda jiena naħseb li rridu nkomplu nimponu sazzjonijiet fuq ir-Russja. Grazzi ħafna. Is-Sur Marijas. Grazzi ħafna. Signor President, il-produtturi tal-frottu ħaxix qed ibatu ħafna minħabba l-embargo tar-Russja. U qegħdin naraw illi issa ħriġna bil-memorandum iżda xorta waħda kien hemm ħafna illi batew ħafna fl-istessin aħna din naraw illi eh, trojka permezz tal-proposti tagħha waslet tal-fatt li dan is-settur ewlieni fil-Greċja kważi nqera tal-kollox. Qed naraw li anka it-taxxi żdiedu għal bdiewa minkejja illi itħula bdiewa naqas b'xi wieħed punt ħames biljun euro u t taxxi xorta żdiedu b'xi 50 fil-mija. Aħna rridu nejnu l-produtturi tal-frottu ħaxix fil-Greġa minħabba li mingħajr l-appoġġ żgur illi mhuwiex possibbli li dawn il-bdiewa jkomplu għaddin jaqraw lajxin tagħhom minn xogħolhom. Grazzi ħafna. Sina President, sur rapporter, jina nixtieq nixblek l-attenzjoni għal żewġ punti ewlenin illi fil-fatt inti semmejthom fir-rapport tiegħek. Dawn huwa żewġ punti li huma l-qalbi ħafna. Lan ambizzjuż li qed issemmi li l-Ewropa għandha tiffoka iktar fuq il-kwalità tal-prodotti u s-servizzi hija xi ħaġa importanti ħafna jiena nixtieq illi nara illi il-prodotti indiġeni Ewropej ħajkunu inklużi f'dan kollu. Ħalli l-oriġini verament tkun protetta jiena naħseb illi din hija xi ħaġa importanti ħafna li ħna nistgħu nagħmlu fl-Ewropa, parti minn hekk huwa nixtieq naħseb li hija xi ħaġa sabiħa ħafna rridu nħeġġu l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fis-settur agrikolu din hija tajba ħafna u naħseb li s-settur agrikolu jista' jibbenefika ħafna mill-fatt li jkun hemm iktar żgħażagħ. Grazzi ħafna Sur Viegas. Grazzi ħafna, aħna qegħdin naraw li il-produtturi tal futtu ħaxix qegħdin joqsu issa il-konsum huwa fuq livell iktar baxx minn dak li jirrakkomanda WHO. l-organizzazzjoni tal-produtturi huma importanti ħafna iżda rridu jkun iktar flessibbli fl arfien tagħna ta' dawn l-organizzazzjonijiet. Għandna bżonn li nagħtu iktar għajnuna u rridu naraw li jintafqu iktar flus sabiex ikun is-sistema iktar sostenibbli. irridu nejnu l-organizzazzjoni tal-produtturi u nerbu dawn problemi li bħalissa qegħdin jitfolura ħafna bdiewa tagħna. Muchas gracias, signora Presidenta, quisiera... Grazie ħafna, Sirna President. L-għannet nixtiqnejt proset li Sur Meno ta' xogħol eċċellenti li għamel. Dan il-rapport li huwa importanti ħafna lina hija jagħmilha ċara ħafna x'inhu ma' żewġ problemi ewlenin għas-settur tal-futtu ħaxix. Minnaħa għandna problema tal-kompetizzjoni li mhijiex ġusta mill-pajjiżi l-oħrajn minħabba illi huma m'għandhomx irrispettaw ċertu regoli li għandna aħna fl-Ewropa. U apparti minn hekk qed naraw illi dan qed wassal għal prezzijiet miżeri li qed jitħallsu il-produtturi tal Ewropej. Dan ir-rapport qed jagħmla ċara li hemm bżonn nieħdu azzjoni urġenti nkella żgur illi iż-żaza ħajibqgħu joħorbu mill-kampanja lejn li bliet, jina naħseb li fil-fat bil-raġun li għat jġrijek, jina kont eh, eh, smajt li jinti kont għat iżżur Valencia eh, u koll. U għet prosa ta' xol tajjeb li sarek, dan il-xol ta' siwi ħajintilef u jispicċa jisfalom sufja kem ma kompli xikunem investiment. Grazzi ħafna is-Sur Hanan, grazzi jiena ħdimt ħafna fuq il-politika agrikola komuni. U jiena bħala membru tal-Parlament Ewropew naħseb il-naturalment dawn huma affarijiet li għandhom ikunu kompetenzi tal-Istati Membri iżda Jiena nishtiq insemmi tliet punti b'mod partikolari li semmew fir Robert. L-ewwel qed nixtieq ngħid proset li rapporter li qal l-importanti li nkunu iktar sempliċi fis-sistemi tagħna. Iktar ikun sistema sempliċi iktar il-bdiewa jsibuha faċli sabiex jimxu ma' din is-sistema. Apparti minn hekk jiena rajt illi kien hemm il-bdiwa zazah li kienu għadin fiċ-ċentru tad diskussjoni. Aperti minn hekk għandna rapport minn ħadd WHO li t-tfal tagħna mhumiex qegħdin jiklu biżejjed frottu ħaxix e, u l-gvernijiet għandhom jagħmlu verament xi ħaġa dwar dan. Jiena naħseb illi jekk aħna noqogħdu assa ta' dak li qed jiklu it-tfal e, li kollhom fil-lunchbox din tkun xi ħaġa verament e, restrittiva żejjed, jiġifieri aħna rridu nkunu daqsxejn iktar flessibbli. president and i wish to thank mr for his report. Grazzi ħafna il-Kummissarju Hogan. Jiena nixtieq ringrazzja ħafna s-Sur Melo ta' dan ir-rapport u naħseb illi għetitina l-opportunità sabiex nindirizzaw din il-kwistjoni l-embargo tar Russja issemma bosta drabi u jiena naħseb illi verament dan kollu juri kemm għandna sistema vulnerabbli. Jiena palissa t-nanalizza din il-kwestjoni, ħalli naraw kif nistaw najnu l-produtturi. Qed naraw ukoll li l-organizzazzjoni tal-produtturi tisbu diffiċli illi kampaw f'dawn is-sitwazzjoni straordinarji il-pjanar tal-produzzjoni, innovazzjoni, prevenzjoni tal-krizi u, u miżuri tal-ġestjoni u kollu ma importanti. Irridu nejn l-organizzazzjoni tal-produtturi ħalli nsaħħu għam iktar, ħalli jkunu iktar effiċenti, jiġbdu iktar membri u ukoll. Is-sistema tal-frottur ħaxix fl-Unjoni Ewropea hija priorità fuq l-aġenda tagħna. President Juncker talab nisa biex nagħmel reviżjoni tal-potenzjal tal dan is-settur fil-mandat tagħna u dan huwa parti mill eh, dak li għanna namlu sabiex aħna insaħħu dan is-settur. Il-Kummissjoni bħalissa qiegħda tagħmel eżerċizzju ta' evalwazzjoni ta' regoli illi għanna parissa fil-paket leġislattiv u nittamaw li dan ħajtejjeb il-qafas leġislattiv u ikona sistema iktar sempliċi. L-organizzazzjoni tal-produtturi u ma verament il-ġebra ta' xewka ta' din is-sistema kollha rridu nappoġġaw l-organizzazzjonijiet tal- produtturi u ndaħlu dan fl-ad bażiku. U aħna f'dan l-eżerċizzju qed nifukaw fuq il leġizlazzjoni sekondarja. Issa fuq eh, il-provvista ta' ikel din hija xi ħaġa wkoll hija fuq eh, l-aġenda tagħna. U aħna qegħdin naraw li għandna bosta prattiċi żleali u l-gvernijiet iridu jiregulaw din il-kwistjoni fuq livell nazzjonali speċjalment fir-Renju Unit u kif ukoll fl-Ispanja li ħankompli naħdem mal-Kummissarju Bjankowska kif ukoll kummissarju oħrajn li għandhom il-kompetenza f'dan qasam ħalli bekk ħana nkunu nistgħu nsolvu l-kwistjonijiet li intom semmejtu illejla li għandhom xi qasam mal-prattiċi eh, żleali. Il-Kummissjoni tixtieq illi eh, tlaqqa il rappreżentanti tal-katina tal-ikel U għaperti minn hekk il-partijiet interessati għadin jimplementaw issa sistema volontarja mill-aħħar tas sena 2013. Iżda mux l-atturi kollha tal- eh, li huma voluti fil-produzzjoni tal-iker qegħdin jipparteċipaw. Aħna qegħdin naraw li fl aħħar ta' din is-sena aħna rridu nikkonkludu x'nistgħu nagħmlu apparti minn hekk nilqaw l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew, rapport Sur Melo, u naħseb li dan jista' itejjeb id-dibattitu illi aħna kellna sissa fuq id dipartiment tal futur Ħaxix. Grazzi tassew.